fuq l-agenda tagħna is-sitwazzjoni fi Sri Lanka. U nsejjaħ l-ewwel is-Sur Schluter bħala awtur ta' din ir-riżoluzzjoni jekk jogħġbok. Inti ofta vi kan stå här u kammaren sevra glädjas över president. Il-fatt li l-gwerra ta' Sri Lanka spiċċat ma jfissirx li eh, memx problemi anke fir rigward it-Tamil Kien hemm problemi oħrajn fl-2010 pereżempju twaqfet kummissjoni għal rikonċiljazzjoni fil-pajjiż. Saħħu ħafna affarijiet minn dak iż-żmien l-hawn u barra minn hekk kien hemm ukoll kummissjoni fuq in-nies li ebu li twaqfet. Anke fir-rigward il-żona ta' tramuntana tal-pajjiż. Però dan il-qafas qed jiġi qisu minsi għaliex Fl-istess ħin qed naraw li tiseħħu konfletti u attakki eh, sesswali u nkella tiddidiet kontra il-stat ta' dritt, kontra l-istituzzjonijiet, eċetera. U l-iktar ħaġa kera hija li l-iktar nies vulnerabli qed jintlaqtu minn dawn l-affarijiet, għalhekk importanti ħafna li Sri Lanka jaffronta dawn il-problemi u minnu fih jintroduċi kummissjoni ta' inkjesta li tkun tista' tippermetti li dawk li huma ħatja għar-reati tal-gwerra miż-żewġ naħat tal-konflitt ikunu jistgħu jitresqu qudiem it-tribunal jew nkella qudiem il-qorti għall-ġustizzja. Ħajkun hemm rapport fil-ġnus maquda f'Marzu u għalhekk hemm bżonn iddeċidu qabel dan iseħ għaliex inkella ġnus maquda ikun jistgħu waqfu l-kumitat ta' inkjesta tagħhom u aħna ma nkunux involuti. Għaldaqstant rridu nitolbu dawk li huma ħatja jagħtu rendikont ta' għamilhom rridu nitolbu li min għamel dawn il-vjolenzi nisimgħuhom bħala xieda biex bekk ikun iktar faċli dak li jkun jista' jimxi l qoddim issa u jinsa l-passat. Ekk irridu fi Sri Lanka u dan ikun jista' jwitti triq lejn futur aħjar. Grazzi. Grazie, Sr. Schluter, e sal-onorevoli Gomes al minuto. Ho già adottato varie risoluzioni sulla situazione in Sri Lanka, appuntando problemi. Kien hemm ħafna riżoluzzjonijiet fuq Sri Lanka minn tal-Parlament Ewropew fejn ridna proċessi ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. Jiena żort dan il-pajjiż fl-2011 bħala parti mid-delegazzjoni tal-grupp u dak iż-żmien kien hemm ħafna dubi imma xorta kien hemm tamiet li rikonċiljazzjoni Eh, l-Komissjoni ta' Rikonċiljazzjoni li kien fil gvern biex ikun hemm investigazzjonijiet ta' skażbir ta' drittijiet tal-bniet speċjalment tal-bnedmin speċjalment wara il-gwerra ikinux minnhom jew le. Ma sfortunatament wasalna konklużjoni dan ma kienx qed jiġri u mhux qed jiġri. Hemm bżonn ta' indipendenza ta' din il-Kummissjoni. Iżda xemm hemm impunità għal minu responsabbli għal dawn ir-reati atroċi li saħħu speċjalment fit-tmiem il-gwerra. Flok nisimgħu mill entitajiet internazzjonali, il-gvern ta' Sri Lanka qed jittimbra lill-kritiki tiegħu u jipprova jagħmel sarima maħal min qed jipprova jikkritikah. Għalhekk dan il-Parlament qed jappella lill gvern fi Sri Lanka biex jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet ta' Navi Pilaj, il-rappreżentant oli tal-ġnus Mauda u jekk le il-UNHCR hemm bżonn li jwaqqaf tribunal internazzjonali biex ikun hemm studju bis-serjetà u nkjesta bis-serjetà. Ir-rikonċiljazzjoni fi Sri Lanka trid tkun ibbażata fuq ġustizzja. Mingħajr dan mhux ser ikun hemm paċi. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Van Orden. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill kollega Lisek talli permetti li nitkellem qabel. Hemm dawk speċjalment fid-diaspora ta' Tamil li għadhom ma ċettawx it-telfa tal-LTTE l-iktar organizzazzjoni terrorista brutali li ta' 30 sena ta' miżerja minn tal-inqas fit-Tamil ta' Tramuntana fi Sri Lanka Imma issa għandha tkun l-opportunità biex iħarsu l-qoddim biex jelbu l-firdiet tal-limoddi u jiżguraw li dawn l-affarijiet ma jirrepetawx ruhom biex l-ekonomija ta' Sri Lanka tqum fuq saqajja u biex ikun hemm futur aktar demokratiku ta' ġid u tajjeb għal futur ta' kulħadd fi Sri Lanka, tkun xi tkun l-etniċità tiegħu. Għalhekk nappella l-awtoritajiet ta' Sri Lanka u tal-pajjiżi eh, ġirien imma hemm bżonn li jsir aktar. Fakkarna il-mot ta' Nelson Mandela li xwara snin il-ħabs ħareġ messaġġ ċar ta' rikonċiljazzjoni għal pajizu li sarra f'realtà. Mux għalina nipritkaw imma nishtiq li nara l-gvern ta' Sri Lanka jagħmel dak il-pass iktar il-qoddim biex indirizza tħassib ta' Tamil raġonevoli u nrid nixtieq nara huwa li diaspora ta' Tamil ħallu l-LTTI e u l-kellim jiġi interrott il-President. Grazzi L-Onorevoli Murphy għal minuta u nofs. President, ejja ma naċċettawx l-linja tal-lemin f'dan il-parlament li jrid jitponta subaħ lejn min jitkellem it-tamil madwar id-dinja għal kasbir u l-abbużi serji fi Sri Lanka ta' drittijiet tal-bniedem. Huwa ċar u korrett li dawn l-affarijiet jitqajmu qudiem l-opinjoni pubblika kienu korretti anke l-Commonwealth kienu ħajatu Ehm, tweġiba r-reġim ta' tjab il-bak, imma jiso għet ninjoraw situazzjoni ta' dritti tal-bniedem biex niddefendu u ħarsu l-interess ekonomiċi tagħhom. Innektar minn erba snin wara tmim ta' konflitt demmi u brutali. Erba snin wara il-til ta' ġenoċidju ta' kważi 70.000 ta' nis li jitkelmu tamil f'dik il-gwerra fil-pajis. Imma tmemx investigazzjonijiet ċari u kredibbli u trasparenti għar-reati tal-gwerra tal-gvern ta' Sri Lanka. Hemm impunità speċjalment fir rigward tal-gvern u l affiċjali tal-militar. Il-lezzjonijiet li kien hemm fil-komunità fil-Kumitat ta' Rekonċiljazzjoni isa tamponita sħiħa u l-elezzjonijiet tal-LRRC ma ġewx implementati. Hemm bżonn ta' kumitat ta' inkjesta, inna nistennew hemm bżonn isir mill-aktar fis possibbli jrid ikun jista' jagħti rendi kont ta' mil il-vitmi u anki il-familji tagħhom. Dan kien falliment fil-ġnus maquda ma jistax jappella aktar biex li komunità internazzjonali twassal paċi u ġustizzja. Irridu nkomplu norganizzaw dan il-pajis fil-teslita tagħhom kontra il-nuqqas ta' ġustizzja u hemm bżonn ikun hemm solidarjetà. Grazzi. Grazzi, Sur Murphy. Taċċetta? Karta blu? Yes? Yes. Uh, thank you. Grazie ħafna, eh, eh, Sir Murphy. Nishtaqsi li Sir Murphy illi jider li huwa espert fuq Sri Lanka illi dan kemm hemm eh, ċittadini Tamil fi Sri Lanka, kemm joqogħdu eh, fil-Tramuntana u fil-Nofsinhar u xinija il-popolazzjoni ta' Tamil ta' Kolombo li hija l-belt kapitali. Vielen Dank, Herr Kollege Diva, Herr Kollege Murphy. Grazie ħafna. Nirringrazzja tal-mistoqsija. Jiena minix espert fuq Sri Lanka. Palek nishtiq li kelli l-opportunità immur Sri Lanka ma ma tawniex il-viza il-gvern minħabba li jina nikritika l-oppressjoni tat tamil Ma nistax natik figuri preċizi laqas fi rigward tal-Tamil u fejjeġu. Hemm ħafna f'Kolombo imma hemmhekk ukoll isofru diskriminazzjoni u il-punt li għamil dejjem hu li jiena naqbel mal-ġlida għall-ġustizzja fi Sri Lanka. Das tut mir sehr leid, ich glaube, das müssen Sie im persönlichen Gespräch tun. Es folgt. Ich Jiddispjaċini, ma tistax terġa testis mistoqsijiet oħra, jgħid il-President. L-Onorevoli Benji. Eh, grazie, President erba snin ilu spiċċa l-konflitt bejn il-gvern u il uh, dawn il-Tigers of Tamil u għadbaqa xorta eh, gruppi eh, ta' dritti ta' nidem li jgħidu li għadbaqa ħafna eh, mekka problemi u konflitti. Il-rezoluzzjoni tagħna waħda bilanċjata qed issemmi l-progress li sar fil- uh, Eh, fi Sri Lanka u anka l-elezzjonijiet ta' suċċess li saru fil-provinċja ta' Tramuntana imma il-poplu kollu minn kwalinkwa font għandu dritt li jkun jaf ġara li ċittadini l-oħra li familjari tagħhom matul il-gwerra eh, ċivili u l-atroċitajiet li saru miż-żewġ naħat u miż-żewġ naħat nirrepeti din f'dan il-konflitt eh, eh, irridu jinkixfu, irridu joħorġu u nitolbu l-gvern ta' Sri Lanka li jagħmel inkjesta indipendenti kemm jista' jkun malajra Jekk il-gvern ta' Sri Lanka ma jibdiex eh, inkjesta kredibli sal-Marzu tal-2014 allura nazzjonijiet il-ġnus maquda għandha dritt leġittimu li tagħmel hija inkjesta indipendenti ta' hija stess. U għalhekk nitlob rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea biex jinvolvi b'mod lilu nifsu b'mod proattiv mal-gvern tal-Sri Lanka biex naraw li ikun hemm ġustizzja anka nitlob li tissir din l-inkjesta Eh, anka biex naraw fej sparixxew eh, xi wħud min-nies u nisperaw li jkun hemm anka rikonċiljazzjoni u konklużjoni ta' l-investigazzjonijiet. Grazzi ħafna. l onor Villaj li nisaqsik mistoqsija. L-Honor Villajlen. Wara 30 sena ta' gwerra ċivili kien hemm ħafna chaos fi Sri Lanka u naħseb li l-kollegi qalu li hemm titjib imma mhux biżejjed. Issa inti qed titkellem dwar riżoluzzjoni ta' bilanċ u qed titlob ukoll investigazzjoni sħiħa eh, sa Marzu l-2014 naħseb li din hija realistika din id-data għalfejn qed nagħmlu dan l-ultimatum għax għax ma nejdux li għanna bżon li l-affarijiet jisiru ehm, fi żmien realistiku, għax marzu mhuwiex żmien realistiku tliet xhur. Well, certainly I... Ċertament naqbel li jkun uh, uh, xi ħaġa mhux realistika li kieku wieħed jibda il estija sa Marzu, ħna qed ngħidu li wieħed jibda sa Marzu u l-żmien għandu x'jaqsam mal-laqgħa ta' ġlus maquda li ħassir fil-Marzu tal-2014, ġifieri kull ma qegħdin nitolbu għal li jibda dan il-proċess sal-2014. Il-proċess ta' inizjazzjoni ta' bidu għal president ġifiri biex jibat il-notifika u jsejjaħ lil eh, l-ġustizja eh, biex tibda din il-proċedura. Grazie ħafna. L-aħar kallimi mill-awturi. Grazie ħafna President, Komissarju, kollegi huwa tajjeb illi qegħdin diskutu din is-sitwazzjoni fi Sri Lanka għal darboħra għawek dan il-pajjiż kif kulħadd jaf sofra affarijiet eh, eh, orribli, til, eh, gwerra ċivili, stupru, nis li ċaqilqu minn djarom u hemm lista ta' reati kriminali li seħħu. Aħna fortunata For, fortunatament issa kellna erba' snin ta' paċi. Kif nistgħu ngħinu għal Sri Lanka? Nistgħu ngħinuha billi tibni l-istrutturi tal-istat mill-ġdid. Kif bħala stati membri tal-Unjoni Ewropea e, huwa il-Renju Unit li għandha storja ta' kooperazzjoni mal-Sri Lanka għandha tkun kapaċi u f'pożizzjoni li tgħid Ġejn li Sri Lanka biex tagħmel trasferiment ta' know-how tagħha biex tkun tista' tagħmel tibni mill-ġdid l-istrutturi tagħha tal-pajjiż u nisperaw li jkollhom futur fil-paċi u li l-gruppi etniċi differenti jkunu kapaċi jgħixu flimkien fil-paċi. Imma ovvjament li għandna bżonn ta' din inkjesta ta' din investigazzjoni u jiena nispera li Sri Lanka eh, tkun tista' wkoll issolvi dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Mela, daw kienu l-awturi ta' rezoluzzjoni sanaddu eh, għal-kalima fi fissem il-gruppi l-Onorevoli Passel fl-ewel. President, fi Sri Lanka hemm konflitt etniku li huwa riżultat tal-kolonializmu. Aħna bħala Unjoni Ewropea m'għandniex nagħmlu l-istess żbalji illi għamlu il-setat eh, kolonialisti fil-passat waqfin mill-ġliet bħalissa imma sissa ma rajniex eh, paċi vera. Jista' jkun paċi vera biss jekk ikun hemm il-ġustizzja u jekk ikun hemm il-paċi interna u dan eh, jirrikjedi drittijiet tal-minoranzi u eh, anka l li jkun hemm bilanċ u rekonċiljazzjoni eh, li biex din isseħ tassew il-bilanċ intern huwa importanti ħafna u mingħajr dan il-bilanċ dan il-paċ intern mustajr naxxinna nimxu il-qoddim bħal ma ġralhom is-Serbja u pajjiżi oħra. Huwa importanti li id-drittijiet tal-minoranzi jiġu eh, rikonoxxuti. Grazzi ħafna, l revelegger Geringer, mela. Il-Sri Lanka fis-summit ġiet kritikata mill-komunità internazzjonali minħabba li ma tresqux dim il-ġustizzja dawk illi għamlu reati kriminali matul il-gwerra ta' 26 sena il-bilanċ huwa kbir wis ah, ta' vittmi u persuni li tilfu djarom. fil wat li aħna napprezzaw il-mod ta' kif Sri Lanka qed tipprova terġa' ddaħħal in-normalità fil-pajjiż, aħna qed nistennew investigazzjoni profonda u rapport fuq il-reati eh, kriminali li saru matul il-gwerra ċivili ċivili u dan li dan ir-rapport jittiet qudiem il-ġnus ma'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 Eħxu fit terrur tal-Tamil Tigers u fl-axar stadju tal-konflitt skont il-ġlus maquda anka l-armata għamlet ħafna reati it-nejn eh, xerdu d-dem dan il-pajis li għandu ħafna reġjoni differenti għandu jagħmel minn kollox biex rikonċilja il-popli minn gruppi differenti għalhekk kien nitlob u nappella lill-gvern biex huwa biex isolvi il-problemi soċjali ekonomiċi u politiċi l-importanza hija illi kunem deċentralizzazzjoni biex kulħadd ikun jista' eh, mexxi lokal tiegħu. B'mod maqut però huwa importanti wkoll li jsiru inkjesti biex insolvu l-problemi tal-kriminalità li saret mad tul il-gwerra il-korruzzjoni u l-kriminalità u l-persuni nisa u ma parti mill-problema illi eh, mu jina għet nsara fuq l-Unjoni Ewropea li ten Sri Lanka biex eh, timxi lejn id-demokrazija so. Danka kollegi Bielan, etfolk fa' għani minuti fra kollegi. Grazie ħafna l-Onorevoli Bielan, l-Onorevoli Verġat. Grazzi. Din ir-riżoluzzjoni eh, ma miex ta' stoffa da' kollu li xaddej fi Sri Lanka. Nafu li fawissu li reġim f'dan il-pajis kull ma jmur kienet isir iktar autoritarju. Il-rapport tal-NGOs ukoll qed jgħidu li repressjoni dejjem tmur allar, speċjalment il-gruppi li li nafu li jiġu persekwitati. Tajjeb li jiena niftakar li kienem Ellen Elanċevan Lanċendam kien refugjat fi Strasberg u li kien mibawt lura fi Sri Lanka. Anki jekk kien qed jitlob l-azil imma ġaġi <clears throat> mibawt lura. Sitt xhur wara ma ġie maqtul u sijuħ ġi torturat, zoċ taħwa u kol ġew eh, persekwitati. Dawn huma affarijiet ta' barra minnaw, hemm bżonn li stejjer bħal dawn ma jerġawx jiġru. Allah haben Sie eine Frage von Herrn Diva. Għandek mistoqsija, taċċetta? Bitte, Kollegi Diva. Does Mrs. Verjak know? Il-belt eh, kapitali Colombo fejn jiena twiliet hija belt ta' minoranza. Hemm 64% tal-popolazzjoni li titkellem it-Tamil u mhux Singalese. Fuq xi qed titkellem is-Sinjura? Frau Garcia. ma, Jina, ma nafx fej qed tara li hemm xi problema. Mhux qed ngħid eh, eh, il kwestjoni mhux min jitkellem eh, li ma lingwa, qed nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u r-rapporti tal-NGOs li s-sitwazzjoni qed mur allar. Il-rekonċiljazzjoni ma saritx u hemm bżonn naraw x'se nagħmlu, naraw affarijiet mod differenti kif qed jitlob biex nisma' maqudi. U aħna se nkunu wara il-Kummissarju li tal-ġnus maquda fix-xogħol li tagħmel. Grazzi ħafna. l onor ma Obermajer l minuta Grazzi ħafna, Signor President. Fil-gwerra ċivili li damet ħafna kienem eh, ksur eh, tal-drittijiet tal-bnidem u tal-konvenzjoni tal-ġiniva miż-żewġ naħat. Imma issa s situazzjoni tidelija eh, stabli għal dar boħra il-separatisti tamil u l-attentat tagħhom ma' separazzjoni issa spiċċa il-30.000 uh, ruħ anka ġurnalisti li jinqatlu matul il-konflitt uh, u anka il-residenti li tilqu telqu mill-tramuntana ma jistawx imorru lura f'pajjiż, mhux ovvjament l-Unjoni Ewropea titlob il-pajjiż biex uh, jiċċara l-affarijiet u jinvestiga l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem Hija raġuni tajba illi wieħed ifakkar eh, eh, il-gvern tal-Sri Lanka bil-obligi tiegħu. Jiena lest nivvjaġġa hemmhekk bajna miftuħin ottimist ħafna għal-ġejjieni tagħhom. Il-Onorevoli Diva għal żewġ minuti. President, nirgrazzak. Ikolli ngħid li għandi interess ovvjament. Jiena twelit em nannowi kien is-senatur u kien membru fundatur tal-parti tal-oppożizzjoni. tal parti tal oppożizzjoni Huwa patetiku illi eh, eh, kienem dan 30 sena ta' terrur mit terroristi li eh, mħabba fihom 130.000 ruħ. Kulħadd nesi din. Issa kulħadd jagħmel dan il-ġudizzju internazzjonali dwar kif spiċċat il-gwerra. 30 sena atturi tal-istat ġildu favur dritt l-istat ta' dritt kontra atturi li kienu qegħdin jinterrorizzaw popolazzjoni innoċenti. Jużawhom bħala anka targa umana. Il, il, dan il-pajis ilu jeżisti għal 2600 sena ġi invadut minn forzi mill-Indja u eh, kemm il-darba u 14 er- il-darba tkeċċow il-nies mill-pajis il-Sri Lanka huwa pajjiż eh, li eh, eh, jimxi bħal punent għandu popolazzjonijiet mill-Olanda, mill-Portugal u anka mill-Renju Unit. Hija stat demokratiku mill-1928 u ħafna ħafna qabel eh, eh, minn dawk it-19 mit-28 stat membru li issa issa jiddeċidu li għandhom bżonn jagħmlu dawn il-pritki fuq id-demokrazija. Tad-daħqa din tad-daħ meta e, wieħed ukoll joħroġ dawn l-ultimatum biex il-Sri Lanka tagħmel dan u dik sa dik il-ġurnata nkella jkun hemm is-sanzjonijiet. X'qegħdin naħsbu li qegħdin fi żmien l-imperu hawnhekk? Din hija kontroproduttiva u il-gvern attwali qed isir aktar popolari. Għandna bżonn il-paċi, aħna dik li għandna bżonn nibnu paċi li tispiċċa tibqa' għal dejjem. U il-President isaqata l-mikrofonu lill-kellimi. L-Onorevoli um, Diva taċċetta mistoqsija Mr. Murphy, l-Onorevoli Murphy. Grazzi tal-li għattaċċetta mistoqsija inti għamil distinzjoni bejn il-violenza tal-istat u dak li mhix tal-istat. Allura, inti taħseb illi huwa ċettabli għall-istat li massakra n-nies illi eh, joqtol anka eh, l-persuni fuq xandir, per eżempju, emmin aspis fuq l-istat, meta l-istat eh, jinvolvi ruħu fil-aggressjoni. Jek samanitajja per sur Murphy kien jifem li jina mux għet niskuza il-xejn il-stat eh, bil eh, rigward tal-violenza jina għet li iddefenda l-istat ta' dritt, l-atturi tal-istat, il-parti tal-istat, iddefendiet l-istat ta' dritt u jekk wieħed ħares lejn gwerra kif saret din il-gwerra f'dawn it-30 sena, il-nofsinhar eh, kien qed jitma lil tramuntana li kienet qed tipprova tisplodihom batna l-ikel atti ta' terrorizmu minn gruppi żgħar eh, ta' nies li mandom xaqsmu xejn mal-popolazzjoni ta' Tamil. Issa il-President qed jaqta' il-mikrofonu li l-kellimi. the eye verfahren und ich bedauere sehr wegen Naslu issa għal naddu issa għal proċedura tal-catch DI. eye. Ħaniħu biss ftit kellima fost dawk li għadhom ma tkellmux nibda mill-Onorevoli Skinner. Musa noqgħod ngħajjat uh, u nwerżaq. Uh, kull ma ħanejtu għalli din il-rezoluzjoni hija importanti u hija f'waqta il-progress Sri Lanka kien wieħed uh, tabil bil-mod ħafna u ħafna oqsma għad baqa ħafna xisir biex wieħed jistabilixxi reputazzjoni tajba dan ir-reġim kontra l-allegazzjonijiet tal-vjolazzjonijiet u ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-passat u anka palissa. Kull ma trid tagħmel tħares lejn ix-xogħol tal ġlus maquda ta' Navi Pili fejn hemm fir-rapport tiegħu li jgħid li hemm ħafna kwestjonijiet qed iridu jiġu solvuti, pereżempju t-til ta' persuni li marru hemmhekk biex jgħinu. Hawnhekk mhux qed nitkellmu uh, bla doċċ, hawnhekk il-ġlus maquda qegħdin ngħidu l komunità internazzjonali trid li Sri Lanka tirrispondi u sakemm ma jkunx hemm pressjoni minn ġewwa u minn barra u se jkun hemm l-ebda progress li jsir f'dan il-pajjiż. Vielen Dank, Herr Kollege Skinner. Zum Abschluss des Catch the Alpha Farms, Herr Kollege Repo. Mela, l-Honorable Repo issa. President, jina napprezza il-fat li Missur Diva għandu ħafna esperjenza fuq dan is-suġġett. Il problemi ta' Sri Lanka eh, ilhom għana mill-gwerra ċivili. Um, inqatlu ħafna u ħafna nies ċivili kienu ġanki ġew attakkati l-isptarijiet. Il-mabawt speċjali tal-ġnus ma'uda li zar il-pajjiż ħareġ dikjarazzjoni. Irridu noqogħdu attenti ħafna għal rikonċiljazzjoni ta' dan il-pajjiż. Ma rridux ninsow il-reati li saru l-krimi tal-gwerra, l-impunitajiet il-ċittadini ta' Sri Lanka jgħidu eżattament ċiridu jixtiequ li dialogaw mal-Komita Internazzjonali. Madana kolla, madana kollu jina ninkwieta meta jkun hemm attekki fuq il moskeji u fuq il-knejjes. Il hemm bżonn li l-libertà tal-espressjoni tkun salvagwardjata. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Repo. Mela, dak jikkonkludi l-proċedura tal-KHDI, l-onorevoli ċolla tistandu l-mikrofonu, komissarju. Grazie ħafna, President, onorevoli membru, tal-Parlament aħna qed nilqaw din ir-riżoluzzjoni ta' din l-Assembleja, riżoluzzjoni ta' urġenza dwar id-dritti tal-bniedem il-stat ta' dritt u eh, demokrazija fi Sri Lanka. Eh, Mill-Unjoni Ewropea wkoll kienet għarfet il-fatt li Sri Lanka flimkien ma eh, peress li kella lajnu n-nit mindu spiċċa konflitt marret għamlet affarijiet u għamlet ċertu progress ġifiri anki per eżempju il-kostruzzjoni mill-ġdid tal-infrastruttura l-ewwel elezzjonijiet tal-Kunsill ta' Tramontana eh, eh, nisperaw li kunem u kol rabtit tajjeb bejn l-autoritajiet imma xorta għad baqa xi jsir speċjalment il-protezzjoni tal-bniedem, il-libertajiet ċivili u reliġjużi, l-indipendenza tal-ġudizzjarja u l-istat ta' dritt anki ġifiri il-fat li xaħat jħu responsabilta tal-reati li saru qabel tajjeb li ikun pass tajjeb għar rikonċiljazzjoni. Il-gvern eh, ta' Sri Lanka buħja jieħu iktar miżuri biex rekomendazzjonijiet tal-kummissjonijiet dwar ir-rekonċiljazzjoni eh, u jista' wettaqhom jagħmel ukoll inkjesta dwar il-violenzi li jsiru imsieħba internazzjonali oħra u kol talbu għal dawn l-affarijiet u dan qabel il-laqa tal-drittijiet tal-bniedem li s-sissir f'Marzu ta' sena d-dieħla. Aħna ħadna nota li twaqfet il-Kummissjoni ta' investigazzjoni ġifri se jkun hemm inkjesta nazzjonali dwar il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem fi Sri Lanka. Il-fatt li il-rapporter speċjali tal-ġnus ma'udan kill rappresentantu li qegħdin żaru dan il-pajjiż. Aħna nitolbu l-gvern ta' Sri Lanka biex hemm jilqa' talba biex iżuru nies oħra anki dwar il-grupp ta' il-grupp ta' ħdma dwar il-persuni li sparixxew aħna nkomplu ninkoraġġixxu Sri Lanka biex ikompli l-dialogu mal biex jibda dialogu mal-Unjoni Ewropea u msieħba oħra, msieħba li dejjem jistgħu jgħinu f'dan ix-xogħol li qed jsir. L-Unjoni Ewropea hija lesta li toffri lajnot taħħal il gvern ta' Sri Lanka sabiex dan ikun jista' jeleb l-sfidi li għandu biex verament ikun jista' jibni futur aħjar għal ċittadini kollha ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Fil danka Herr Kommissar Ciolos. <clears throat> Grazzi ħafna, Kommissarju Solos. sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni jitresqu u issa niġu għal voti. Ħanibdow bir rezoluzzjoni dwar situazzjoni fil-Repubblika Ċentrafrikana, ħames gruppi għal